informani li mem lebda oġezzjoni ehm, għall-erba rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat Ekon biex ma jopponux eh, għall għat delegat. Jekk fu sa 24 sija lebda grupp politiku jew numru ta' deputati li huwa sal-threshold il bax ek ma jajemx eh, oġezzjonijiet dawn se jkunu approvati u eh, u mbagħad se jiġu se nivutaw fuqhom. ir Rakkomandazzjonijiet huma disponibbli fuq il-website tal-plenarja. Issa nitkellmu fuq